los principales ya son sí. Good morning, everyone, and welcome. Lodwa tajba lil kulħadd, merħba għal Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari għandna tallum. tal-lum. L-ewwel net, l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa l-adozzjoni tal-istess aġenda l-eċċezzjoni tal-fajl tal-prips li r-rapporter huwa Signora Beres l-iskeda tiegħu ġi post-post iktar il-qoddim. Tadottaw l-agenda, memx oġġezzjonijiet, issa naddu għattini punt fuq l-avvizi tal-President palma tafu delegazzjonijiet tal-MEPs, tinkludi li li nifsi minn dan il-Komitat, taħt il-President Sharon Bowles zar l-Irlanda il-bira u l-bira trula. Diskutejna il-pjan u l-prioritajiet għal presidenza irlandiza tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea li tibda mill-ewwel ta' jannar ta' sena dieħla palma tafu. Miżjara is-sitwazzjoni partikolari tal-ekonomija irlandiża u s-suċċess fl-implementazzjoni tal-pajjiżi għal programmi ta' ġustament ġew diskussi. Delegazzjoni għarfet l-sfidi kbar li effeċċaw l-Irlanda fil-ġlida kontra il-krizi finanzjarja. Għadna nota u koll il-numru tal-fitturi li kontribwixxu għat kabbir tal-Irlanda u anke il-popolazzjoni eh, partikolari li fl-Irlanda għadhom kwistjonijiet li naħna l-analizzaw. Nirridu naraw għal-self, għal-swiq tal-sovereigns u anke fir rigward il-kwistjoni tal-wir tal-krizi bankarja eh, ma punti kollha rridu jiġu indirizzati fidejn il-gvern u anki l-ojra aktas il-parlament eh, Irlandiż rappreżentanti tas settur finanzjarju f'Dublin ġew miżjura u anke tkellimna ma' partijiet interessati mill-ekonomija USA. Barra minn hekk ntqajna mal-Ministru tal-Istat fil-Dipartiment tal-Finanzi tal-Irlanda u Crichton Ministru tal-Istat għall affarijiet Ewropej. Ntqajna wkoll ma' Patrick Holligan u Matthew Edelfin rispettivament il-governatur u viċi governatur għal Bank Ċentrali u regolamentazzjoni tas suq finanzjarju biex niddiskutu fuq situazzjoni ekonomika tal-Irlanda, iż-żona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemm u l-programm ta' riforma regolatorja finanzjarja biex nilħqu mal-impenji tal-kwistjoni tal-kambju anke fil rigward il-supervizjoni bankarja tkellimna fejn il-Parlament Ewropew u l-Kumitat tiegħu ħajvota għada bħalma tafu. Ħajkun hemm aktar emendi mis-Sinjura President wara l-ofsenar ħat kompleta minn avviżi propju wara l-ofsenar. Issa ngħaddu għall-ewwel eh, rapport tagħna tielet punt fuq l-aġenda l-proposta direttiva tal-Kunsill li temenda d-direttiva 2006/112/EC fuq sistema komuni ta' taxxat fuq il-valut miżjur bħala miżjud bħala eh, mekkanizmu ta' reazzjoni veloċi kontra l-frodi tal-VAT. Il-rapporteru għas Sur David Kaza, iżda fissem Sur Kaza, ser naddi il-kelma issa l-Sur Gozes. Jek jożbok. Merci, Monsieur le Président. Il y a 15 jours, j'étais Madame Lu. Grazie. Mistaxilu kont qed nirrappreżenta Senjura Luling issa l-Sur Kaza. U għalhekk ħajħad li ftit ħin biex ikolli eżattament nkun qed nirrappreżenta l-persuna li suppost qed nirrappreżenta jgħid il-kellim. Issa rridu naraw li noħorġu bil-konklużjonijiet neċessarji mid-diskrepanzi li hemm fis-sistema kurrenti li ġiet stabilita biex niġġieldu il-frodi tal-tip eh, karozell anke fir rigward il-qasam tal-VAT, it-taxxa fuq il-valur miżjud. Nafu li hemm regolamentazzjoni Ehm, li ma tantx kienet effettiva u għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi li tistabilixxi sistema fejn ikun hemm reazzjoni veloċi sabiex bekk nindurezzaw aktar approċċ immedjat veloċi biex niġġieldu kontra l-frodi tat tip karozel. apparti sistema ta' eżenzjonijiet, ta' derogi u anke fir rigward sistema proposta tal-Kommissjoni, aħna favur, ma najdux li hemm bżonn ta' tibdiliet, iżda diskutejna mal-partit interessatu, nafu li hemm ċertu spejjeż u piżijiet għall-implementazzjoni ta' auto likwidazzjoni. Dan ġi implikat, irid ikollok eh, evalwazzjoni tal-isma u għalhekk t li din ir-reazzjoni tiġi eh, intużata meta jkun hemm sitwazzjoni urġenti U għalhekk l-emenda numru 6 li titkellem propju fuq dan il-punt. Nħossu li bħalissa ma tantx hija kwistjoni kontroversjali. Nafu li hemm appoġġ kbir fid-dan il-Kunsill għalija. Iżda xorta waħda qed nistennew bil-ħerqa proposti minn naħa tal-kollegi biex jekk jista' jkun possibbli ntejbu t-test li ġie mressaq minn naħa tal-Kummissjoni. Grazzi, grazzi tal-attenzjoni.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 fema bejnietna iżda mill-onorevoli Luling nafu xi spirtu eh, għanda u għajmet xi punti li minnaħa tagħhom jiena provajt irressa fisema. Għalhekk jiena nittama li fir-rigward is-sistema ta' taxxi nitkellmu wkoll ma' Kummissarju Xemeta. I n-nombre de los socialistas. Grazie ħafna mela issa ngħaddi fis-qassur. Signora Ferreira, fissem il-sur Luz Finson. Anzi, Signora Ferreira, jek jħoġba, kanna kontenta ħafna bika unek prezent il-lum. Speaking on behalf of Ole Ludvigsen, who could not be here today. Skużani, ma il-kolleg ma setax ikun hawnhekk, is-sur Ludvigsen aħna nitkellem floku jien. Dini hija ta' Ole li fil-flema tijaw, din il-proposta nil nilqawa proposta importanti, nafu li hemm ix-xogħol tal-Kummissjoni biex niġġieldu l-eviżjoni, l-evitar u l-frodi tat-taxxa, din hija xaġa kruċjali, hemm ħafna aktar li qed eh, jidħol fis-seħ u għandna nagħmlu aktar bħall-Unjoni Ewropea. Din il-mekkaniżmu ta' reazzjoni veloċi huwa l-ewwel pass f'din id-direzzjoni. Hija soluzzjoni loġika għal problema li l-istati membri xi kultant jaffeċċaw biex ma jkunux jistgħu jaġixxu b'mod veloċi biżejjed fir-rigward frodi massiva u ħesrem tal-frodi tal-VAT. Is-sur Kaza jaqbel ma' din l-opinjoni u s-sur Lodvigsin kuntent dwar dan huwa konvint li x-xogħol konġunt li sar bejnietom fuq din il-kwistjoni fil-ġimgħat li ġejjin ser tkun kostruttiva wkoll. Fl-istess ħin, Ole Ludvigsen jaraf li hemm ċertu nuqqas ta' xogħol jew xogħol pendenti fir rigward il-proposta, il-Kummissjoni jidher li ma mxitx it-triq kollha li kellha timxi, hemm ħafna sforzi meħtieġa speċjalment fuq żewġ kwistjonijiet partikolari. Ewlenin, l-ewwel nett tajjeb li l-reverse charge mechanism huwa l-unika strument fil-kaxxa tal-odda bħala fażi inizjali, iżda din mhix kollox ma stax niqfu hemm għalhekk irridu kien hemm pjan aktar espliċitu dwar kif nistaw nżidu aktar strumenti f'din il-kaxxa tal-odda fi snin li ġejjin. Il-Kummissjoni tittenata evalwazzjoni solida u eżaminazzjoni solida tal-din is-sitwazzjoni biex bekk nkun nistgħu nespandu il-kamp ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu. It-tieni net il-proposta ma tantx hija utli fir-rigward il-faċilitar tal-koordinazzjoni bejn l-Istati membri. Ġala darba hemm miżuri speċjali f'stat membru wieħed li jista' jkollu reperkussjonijiet fuq is-sistema tal-vat ta' stat membri oħra, din hija dan huwa punt kruċjali fir-rigward li l-mekkaniżmu nagħmlu aktar jirrifletti r-realtà. Dan juri l-aspetti differenti bejn l-istati membri u għalhekk inħossu li huwa punt essenzjali. Olle Ludwigsen jixtieq jara aktar trasparenzi fil-passi kollha fil indirezzar tal-Kommissjoni fil-passi kollha viżavi l-Istati membri. Jekk kulħadd ikollu l-istampa ġenerali tax qed jiġri fi stadju bikri, kollaborazzjoni u l-adattazzjoni tkun iktar faċli. Nisseħ. U li Ludwigsen jixtieq ukoll li l-Kummissjoni terġa' tarrafna u toħroġ proposti supplementari f'dan l-aspett fi żmien xieraq fir-rigward l-isforz ta' Sur Kaza li jiddefinixxi dak li għandu jseħ bħala li jitqies bħala frodi massiva billi jkun hemm limitu massimu Ole Ludwigsen jaħseb li din għandha tkun idea li għandna narblu bir-reqqa. Bekk rrid ikollna riżultat pożittiv kemm jista' jkun u għalhekk il-mekkaniżmu ta' reazzjoni veloċi hija strument aħrax li għandu jintuża f'każijiet estremi biss. Madana kollu rridu niċċaraw darba dejjem li l-istati membri jistgħu jaġixxu minn qabel fuq il-telf minnaħa tal-vatt li għandha tkun xaġa mistennija fil-futur mhux fi sitwazzjoni biss fejn ikun hemm telf li diġà seħ u li jkunu eh, rekordjati statistikament Ola Lidviksen jemmen ukoll li renna ninkludu xi lingwaġġ aktar b'saħħtu fuq ir rizorsi u l-kapaċità amministrativa f'dan ir-rapport. Il-mekkanizmu ta' reazzjoni veloċi jaħdem biss mod sodisfaċenti jekk il-Kummissjoni dejjem f'kull ħin tkun kapaċi li taġġixxi malajr u birreqqa fuq dawn il-kwistjonijiet għanda konna assigurazzjoni li ikun hemm ir-riżorsi meħtieġa dan il-Kummissjoni biex bekk ikun hemm proċess ta' taħita deċiżjonijiet li jinżamm. Inkella l-affarijiet musser jaħdmu, sempliċement nistgħu ngħidu hekk. Dawn huma l-kommenti min-naħa ta' Ole Ludvigsen u li jixtieq ukoll jesprimi ringrazzjament tiegħu lis sur Kaza għal abbozz ta' rapport eċċellenti u jħares il-qoddim biex ikompli ix-xogħol fuq dan id-dokument. Grazzi. Muchas gracias, eh, señora Ferreira. Grazzi ħafna, señora Ferreira, issa. Fissam il-liberali, il Kleva. Anzi, le, le, le, skużawni, ma uħat fissam il-liberali, ma nafx il-Sur Gigol, le, mela, issa, il-Sinjura Lee Fox fismu. Thank you, Chairman. You'll be glad. Grazzi, President. Għanetkellem fismi. Dal-ħodu. toġbog din. Nirringrazzja l-Sur Kaza għax xogħol siwi li jagħmel f'dan ir-rapport. Nixtieq nagħmel żewġ punti fil-qosor jekk permettili. L-ewwel nett jiena naqbel li minħabba li hemm impatti usa fir-rigward il-miżati eh, li jerġgħu jiġu ritornati u anke fis-sistema tal-VAT, dan il-mekkaniżmu għandu jintuża biss f'każ ta' urġenza fejn l-isforzi kollha li jkunu ntużati għal Zamma tal din tip ta' frodi tal-vat ikunu fallow. L-istati membri m'għandhomx awtomatikament jgħaddu għal reverse charge u jużawha bħala sostitut għal evalwazzjoni tar-riskju aktar rigoruża u reġim aktar importanti, aktar aħrax. It-tieni punt fuq l-emenda 6. Nemmen li rritu kunem aktar diskussjoni dwar xi kostituixi frodi ħesrem u massiva u niċċaraw darba l-dajem x'kriterji għandhom jintużaw minn il-Kommissjoni jiena nibża li nidħlu frotta bħal dik li qed jissuġġerixxi r-rapporter li tippermetti biss reverse charge rimbors tal-miżati jekk ikun hemm ċertu perċentwal tal-frodi li ikun laħa għadda. Vantaġġ tal-QRM huwa eh, jatem u dan ħajitneħħa bil-ċertu kriteri li kunu ħorox wisq. Memx garanzija li dan il-perċentwal li għadal rapporter huwa laqwa wieħed. Jillimita l-lok ta' manuvrar għal-stati membru jwassal għal-iktar telf u naqqas il-possibilità li waqfu l-problema fuq stadju bikri. Iserra fuq statistika li ma jkunux disponibli qabel ma kunem l-avveniment li kun diġa seħ u ikun hemm xkiel anke fuq is-sistema ta' rapportaġġ u anke l-iskema ta' rimbors tal-VAT. Dan jista' jkun xkiel u jkun sfida fir-rigward li nwaqfu din il-miżura darba l-dejjem. Naħseb li xorta waħda r-rapport huwa wieħed siwi ħafna nħares il qudiem li naħdem ma' David u Shadows l-oħra biex intemmu dan id-dokument. Grazzi President. Indeed, Mr. Grazzi, Sur Fox, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Clever. Yes, I'm speaking on my behalf. Iva ħan itkellem fismi wkoll, President. Nixtieq nifraħ lill-rapporter talli ressa dan ir-rapport, naħseb huwa rapport tajjeb ħafna. Jiena qed inħej rapport iktar usa fuq it-levitar u l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa biex nigarantixxu sal-aħħar tas-sena li ntemmuh bħala reazzjoni għal pjantazzjoni mwiet li kien hemm minnaħta l-Kummissjoni fuq l-evitar il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-mekkaniżmu ta' reazzjoni veloċi viżavi il-frodi tal-VAT. Bħala kaxxa tal-odda f'dan il-qasam naraw li l-Kummissjoni tħejjiruha u għalhekk aħna rridu dan ir-rapport nappoġġaw iżda ma nistgħux intennu il-klim tal-kollega tagħna biex ikun hemm aktar pjantazzjoni pjanat ċar għall-levitar l-eviżjoni u l-frodi tat-taxxa vizavi dal-mekkaniżmu ta' reazzjoni veloċi. Anke fir rigward l-indirizzaw il-frodi tal-VAT, meta natu ħarsa lejn istrumenti f'u medda qasira ta' żmien għandna bżonn aktar milli dan mekkaniżmu biss. L-Ewropa bħalissa u mhux se nieqaf intemmi dan il-fatt, intenni dan il-fatt, kullimkien stima ta' wieħed ta' triljun euro fit-tħul tal-VAT kull sena minħabba dil-kwistjoni u nafu li għaddejjem minn diffikultajiet u kriżi ekonomika fl-Istati membri u dan mhux aċċettabbli li jkompli jseħħ. Jiena nappoġġa tentattiv tas sur Kasa biex u definizzjonijiet konkreti, naħseb li dan huwa wieħed mill-punti konkreti ta' dan ir-rapport u jiena naqbel li dawn jistgħu jkunu utli biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' frodi tat-taxxa. Nemmen li rdoqdu b'sebajnejn bil-konsiderazzjoni ta' definizzjonijiet. Mod kif nistgħu nindirizzaw dan huwa li ninkludu il-klawżoli mistennija diġa fil-definizzjoni tal-frodi. Fl-axħar nixtieq intenni l-punt li għamlu l-kollegi fuq trasparenza minnaħa tal kummissjoni li xlan ta' dan il mekkaniżmu huwa li nindirizzaw skemi komplessi ta' frodi li morru l-lin stat membru wieħed partikolari u dan diġa ntqal l-lum minn tan qas l-darbiet. Għalhekk il-koordinazzjoni bejn l-Istati membri kif ukoll l-indirizzaw mod trasparenti il-talbit minn naħta l-Kummissjoni għannu niċċarawhom. Biex bekk nimxu l-qoddim f'dan ir-rigward. Nirringrazzja l darboħra l sur Kaza dan ir-rapport u nħarsu l-qoddim għal kooperazzjoni tajba fil-emendi. Grazzi. Thank you very much indeed. Uh, Grazzi ħafna, Signora Kleva. Għax ħatiħor li xie jitkellem. Ifiva s-rekluta kieġbuk. Mandiċ rakomandazzjoni jena. ċnamel għal dan id-dossier, skużani. Grazzi. U naddi għalek issa għal Kummissjoni Ewropea. Grazzi, President. L-ewwel nett Nishtiq nirringrazzja l sur Kaza, rapporter tal-li appoġġa proposti tal-Kummissjoni. Għandi xi punti fuq l-emendi nfushom jiena. Naħseb li fadina iva reazzjoni rapida hija xi ħaġa urġenti ferm. Mhix kwistjoni ta' mekkaniżmu ġdid dan li ħajintuża ta' kuljum. Il-kwistjoni hawnhekk li nkunu nistgħu naġiċu bl-aktar mod rapidu fil- eh, Kazijiet fejn ikun hemm bżonn rajna li aħna kellna 5 biljun euro ta' telf ftit xhur. U hemmhekk li rridu nirreaġixxu aħna. Issa il-partijiet interessati il-mentaw li huma wkoll ħajkollhom eh, jaħdmu b'mod Maġġal ħafna sabiex ikunu jistgħu laħqu ma' dis sistema ma naħseb li dan huwa pis żgħir meta wieħed iqis kollox. Issa din il-frodi massiva. Diffiċli li wieħed jiddefinixxi eżattament x'inhi din il-frodi massiva u ħesrem għalhekk aħna qegħdin inħalluha fidej l-istati membri, l-istati membri ħajkollhom jieħdu din ir-reazzjoni rapida u manfusom f'każijiet urġenti u għalhekk ħajkunu huma li jridu jagħmlu din il-biċċa ta' xogħol. Ħajkun hemm ukoll miżuri preventivi ġifieri aħna mhux ħankunu sempliċiment qegħdin nieħdu nota tal-frodi ħankunu għadin nieħdu anke passi preventivi fejn nissuspettaw li jista' jkun hemm każijiet ta' frodi għanna bżon ta' aktar koordinazzjoni ma' l-Istati membri u għalek il-Kommissjoni ħarġet bi pjantazzjoni. Jew għalli inqas tkun qed toħroġ b'dan il-pjantazzjoni sa l-aħħar ta' din is-sena b'miżuri partikolari sabiex niġildu l-frodi. Fil-każ tal-frodi tal-vat ħafna affarijiet jiddependu mill-Istati membri u l-kooperazzjoni bejnietom il-Kummissjoni ma tistax taġixxi għandha rwol biss ta' koordinatur u ta' xi ħadd li forsi jista' jagħti spinta lis-sistema. Fl-aħħar mill-aħħar fidej l-Istati Membri. Grazzi ħafna sur Rapponi fissam il-Kummissjoni Ewropea sur Gozess. Fidejk. Grazzi. Ħadd nota David ħanajd li ħat nota għal David għal dak li għattu intom. U naħseb illi dan huwa dak dibattitu kostruttiv u Iva David ħajkun qiegħed jieħu nota anki tal-urġenza tal-kwistjoni ħalli intejbu u nirfinaw id-dokument. Grazzi ħafna sur Gosses, infakkarkom li l-iskadenza għall-emendija l-5 ta' Diċembru f'nofsinhar. Imbagħad, fil-21 ta' jannar ta' sena diħla ħankunu għadin nistudjaw dal-emendi u l-votazzjoni fil-Kumitat ħassir fil-22 ta' jannar ta' sena diħla. Probabilment unbat ikollna votazzjoni fil-plenarja fl-ewwel ta' frar 2013. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-kooperazzjoni imsaħħa rigward it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Is-Sinjura Podimata rapporter mhix fostna llum. Għanna s-sura streċo biss bħala shadow. ħames minuti. Mela, għanif u ħames, le, wasal. Għat nistannuk, signor. So if you agree, we are going to wait for a few... Mela taqblu ħanifqu ħames minuti biex natu ċans li rapporter minuta bizzejiet. Nasab li punta qabel ħaffifna ħafna fuq u għadġinna għalek jagħmel sens li nistennew li rapporter l-oħra jiġu. So we continue, and I give the floor to Mrs. Annie Podimata, rapporteur. Naddi signora Podimata, il-rapporteur kwistjoni ta' kooperazzjoni msaħħa rigward it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji. Grazzi. Għanna għadin diskutu issa l-amendi allura fir-rakkomandazzjoni sabiex Norganizzaw kooperazzjoni msaħħa fil-kwistjoni ta' taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarji nixtieq li l-ewwel nett. Nirringrazzja mill-qalb ir-rapporters, ix-shadow rapporters tal-li kienu kostruttivi fl-approċ illi konna deċidejna dwaru sa' mill bidu net anki Rigward tal-evalwazzjoni ta' kondizjonijiet legali illi fil-kas ta' kooperazzjoni msaħħa jkunu imwet għamad fiġ diskussjoniet dwar is-sustanza tal-proposta tal-FTT li segwi li naħat kur riżultat tal-proposta riveduta li ħatressaq il-Kommissjoni u għalek jena nishtiq. Nirringrazzja li shadows u l-kollegi kollha illi resqu l-emendi aħna rċivejna. 28 emenda b'kollox. U jiena proponejt ukoll bad żewġ emendi ta' kompromess illi għandhom x'jaqsmu direttament ma' din proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa u mhux dwar is-sustanza tal-FTT infissa. Aħna għalhekk idu kunu konsistenti mal-biċċa xogħol li għandna qudiemna l-ewwel kompromess jerġa' jtenni li l-FTT tkun qed tilħaq il-miri tagħha jekk indaħluha fuq livell globali biss. U l-Unjoni għandha tagħmel għalhekk xogħol sabiex jintlaħaq darftejn fuq livell globali. Aħna wkoll ngħidu l-istati membri li ħajdaħlu l-FTT taħt dan din il-proċedura ta' kooperazzjoni imsaħħa jistaw jgħatu eżempju sabiex jinaqdu parteċipanti oħra unbat, jitħajru parteċipanti oħra meta jaraw l-FTT jaħdem, għalek għanna ħankunnu għadin natu eżempju għal introduzzjoni tal-FTT fuq level globali. Tini għemenda ta' kompromess għat jidlob li kommissjoni sabiex il-evaluazzjoni ta' impatt inizjali tagħha tikkomplimentaħ permezz ta' studju tal-karatteristiċi tal-FTT ftit stati membri fil-numru limitat ta' stati membri ħalli mbagħad tkun tista' tirranġa u tibdel il-proposta tagħha skont il-riżultat ta' dal-istudju. Naħseb illi għal biex nimxu id direzzjoni ħadna Eh, konsiderazzjoni għamenda 3 u 5 ta' sinjura Luling, 12 u 13 ta' sinjura Mattias u ta' sur Klute, sabiex niformulaw l-ewwel emenda ta' kompromess fuq l-FTT globali dwar l-evalwazzjoni inizjali ta' impatt mill kummissjoni li komplantaħu bl-istudju ħadna konsiderazzjoni l-emendi li u mis-sinjura Lulling. Nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni Ewropea diġà qiegħda taħdem fuq sekwitu ta' dan l-istudju ta' impatt fuq il-pajzi parteċipanti tal-FTT. Apparti minn hekk nixtieq ngħid li daqsxejn stramba illi l-istati membri li mhux qed jipparteċipaw iktar imħazbin dwar l-impatt ta' l-introduzzjoni tal-FTT milli dawk illi ħa idaħlu din it-taxxa. Fuq l-ebendi l-oħra li tress u ħafna minnhom qegħdin sempliċiment jirrepetu l-pożizzjoni li adotta l-Parlament f'Mejju li għadda dan huwa l-każ tal-emenda erba' ta' Sinjura Turina, l-emenda 15 ta' Sinjura Mattia, se ta' Sur Klute. Ġifi dawn l-emendi miexin fl-istess direzzjoni u skont il-rapport adottat f'Mejju naħseb għanna nappoġġawhom daw. Naħseb xi li sorpriża mbagħad li hemm emendi illi mhumiex favur din il-kooperazzjoni msaħħa dawn huma imres għadbiċa kbira mis-sur Hokmar u s-sur Schmidt, il-kollegi svedizi. U naħseb li sorpriża jiena li għaliex wieħed forsi kien jaħseb li għandu jkunu dawk li huma kontra l-FTT illi suppost serħu rasom permezz ta' din il-proċedura tal-kooperazzjoni msaħħa xek nkunu konsistenti mal-argumenti li tres u aktar kmieni din is-sena fid-dibattitu tagħna l-FTT. Ha tkun ta' benefiċċju għal dawk il-federazzjonijiet li mhumiex koperti minna din l-FTT u Issa don għadin naraw ħaġa differenti għalix dan għadin jinkwetaw li l-FTT tant tkun ta' suċċess li ħajkolla impatt fuq l-istati membri li mumiex għadin jipparteċipaw. Nishtiq u koll li shadows tal-approċ kostruttiv li huma adottaw u permettuli nirringrazzja b'mod partikolari u b'mod speċjali l sinjura Lulling tal-li adottat dan l-approċ tat kostruttiv nafu x'inhuma l-opinjonijiet personali tagħha. Nafu li dawn eh, mhumiex favur id-direzzjoni li qegħdin nieħdu aħna iżda kienet kostruttiva ħafna bħala rappreżentanta tal-EPP. Għalhekk issa wasalna fit-tmim ta' din il-proċedura sabiex nkunu nistgħu tassew nidħlu issa fil-kwistjoni tas-sustanza tal-FTT u bla dubju li dinha ħatkun eh, diskussjoni eċitanti ferma lina l-koll. Iva, Sinjura Podimata, ekku, naddu għalhekk issa Sinjura Luling. Grazzi, President. Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħid li jiena u ħafna membri oħra ta' kumitat ma konniex hawnhekk xi ġimgħat ovvjament għal raġunijiet professjonali. U għalhekk la ma konniex hawnhekk dakinhar kuntenta tassew li llum nistgħu niddiskutu l-emendi illi u fuq din il-proposta ta' kooperazzjoni msaħħa iva ma' fusin daqsxejn bil-ħin iżda naħseb illi xorta importanti namlu ċara eżattament fuq ix qed nitkellmu hawn. Minkejja dak li ħafna jaħsbu jiena l-aħħar darba tkellimt mal-koordinatur favorit tiegħi u sħaqt li l-idea hawnhekk mixi li nerġgħu niftħu diskussjoni fuq il-merti u l-iżvantaġġi tal-patt ta' stabilità finanzjarja. Anzi, tal-FTT. Korriġi ruħi. Imma dunnu ħafna kollegi għadhom ma realizzawx biha il ħaġa Iridu nifmu l-ideja li jem wara daw il-premessi għalix jisam għat jasu l-impressjoni li qegħdin niprovaw nilħu xi tip ta' pozizjoni morali għawnek imma dawn it-tip ta' preġudizzi m'għandhomx jidħlu f'rapport ta' dan it-tip, aħna li qegħdin nagħmlu hekk huwa li qegħdin nitkellmu dwar il-konsekwenzi tal-kooperazzjoni msaħħa fuq l-Unjoni Ewropea, fuq il-mod kif jaħdem is-suq waħdini u fuq dawk l-istati membri li ħajkunu qegħdin jieħdu sem u dawk li ħajbqgħu barra, ġifieri dak kollox. Punt ieħor importanti li nixtieq insemmi. għandu xieqsa ma' dawk l-istati membri li forsi jiddeċidu ma jeħdux sem. U ma wkoll ħajkunu effettwati il-Kummissarju semet tagħmilha ċara illi l-proposta tal-Kummissjoni ħatkun ibbażata l-ewwel qabel kollox fuq il-proposta tal- l-2011 din il-proposta kella definizzjoni wisa ħafna tal-ekstraterritorialità. Iġifiri l-idea i illi l-użu fraudolenti tal-FTT nevitawħ. Din ovvjament hija xi ħaġa wkoll relevanti għall-Unjoni Ewropea u għalhekk li qed nitlob jiena hawnhekk x'inhi eżattament din id-definizzjoni ta' ekstra territorjalità m'għandniex idea għalissa dana jiddependi mir-riżultat tal-proposti. Bla dubju dina probabbilment ħad tkun komplikata ferm, però m'għandniex naħdmu għabbażi ta' suppożizzjoni li huma biż dawk l-istati membri illi joffru ruhom li jihdu sem f'dina il-kooperazzjoni msaħħa biss ħajkunu effettwati għax mhux hekk. Jekk ikollok istituzzjoni finanzjarja fuqet mill-istati membri li mhux qed jieħu sem fil-kooperazzjoni msaħħa jkun involuta fit-transazzjoni finanzjarja dwar ċertu sikurtajiet għall-istati membri li huma parti minn din il-kooperazzjoni imsaħħa, naħseb illi nistgħu ngħidu kważi biċ-ċert illi it taxxa trid titħallas. u speċjalment kieku it transazzjoni tiġi tiżvolġi minn istituzzjoni fl-istati li jkunu qegħdin qed jieħdu sem. Iġifieri Naħseb li rrid ikun hemm forsi xi test preliminari, xi abbozz ta' test preliminari li akkompanja din id-deċiżjoni din dan id-dokument sabiex nifmu iżjed is-suġġett inkunu nistgħu nistudjaw iktar bil-kwiet. Aw min uħobb jostor dawn il-proposti bil-misteri, imma dana xejn mu tajjeb għax nispiċċaw nieħdu xi sorpriżi korroħ eventwalment il-qudiem. Mhix kwestjoni tal-li jiena kontra din il-proposta jiena ħa noqgħod pereżempju nargumenta marida tal-maġġoranza. Naħseb iżda l-importanti li l kumitat tagħna jaħdem b'ċertu serjetà fuq dan il-punt u ħan itolbu wkoll il-Kommissjoni sabiex naċċertaw li l-proposti kollha jiġu akkumpanjati minn studju fil-font dwar l-effett li ħajkun hemm fuq is-suq waħdini u l-interazzjoni bejn l-Istati membri li huma parti minn il-kooperazzjoni msaħħa u dawk illi mhumiex. Bħalma qalet ir-rapporter jiena naqbel maż żewġ kompromessi illi jemendata b'bażi ta' proposti li restaqt jiena ġifir naqbel magħhom daw. Iżda, kifat, importanti illi nirrealizzaw eżattament xaw fin-nofs hawnhekk x'inhi l-kwestjoni preċiża m'għandniex pereżempju ninsew il-kwistjoni kif ħajkoperaw il-pajjiżi li qed jieħdu semu u dawk li mhumiex bejnietom. L-emenda ta' kompromessa lek hija waħda perfettament aċċettabbli l koll nemnu li l-FTT ħat ilħaq il-miri tagħha jekk tiġi introdotta fuq livell globali bla dubju naħseb kulħadd jaqbel fuq dan. Iżda, jekk l-impattu xħajku wieħed negattiv jew pożittiv, għalissa aħna ma nafux. Ħafna drabi nisimgħu lil min eh, ifakkarna fl-esperjenza tal-Iżvezja. U nifhem għal daqstant il-kollegi svedizi x'in il-pożizzjoni tagħhom għaliex meta daħlu din l-FTT fl izvezja dinha kienet suċċess kbir imma għal Belt ta' Londra. U smajt jiena bosta drabi illi dawk it-transazzjonijiet finanzjarji illi imbagħad svolġew f'Londra qatt ma reġgħu marru lura lejn l-Iżvezja. Jiġifieri hemm vantaġġi u żvantaġġi b'din l-idea. Grazzi ħafna Sinjura Luling u ngħaddi issa L-Sur Klimt, xadow rapporter tal-Alde. Eh, Grazzi ħafna. Eżis kollegi kif tafu jinġej mill-Katalonja u għadu kif kellna l-elezzjonijiet fil-Katalonja. Allura, l-onorfil membru li jgħat nir-rapprezenta għad għandu xjame peress li ġej mill-Katalonja, mux il-kallim, jiskuż l interpretu. U jina, saċertu punt sen nitkellem ukoll fi fismi, nishtiq nibda billi ngħid il l-kwistjoni kollha ta' din l-FTT taxxa ta' transazzjoni finanzjarja hija xi ħaġa li ilna ħafna dejjin biha. E, Ilu għarmajn 30 sena li aħna bdejna nitkellmu fuqha u għadna dejjin biha. U allura nittamaw li dan id-dibattitu ħaj wassalna lejn tmiem feliċi. Ikolli ngħid illi proposti tal-bidu ma kienu xi ħaġa li kienu perfetti. Nista' nara il-loġika warajhom nis nista' nifhem il-proposti dwar ir-residenza eċetera biex aħna ma nħallux li taxxa tiskappa mill-Unjoni Ewropea għalla volja jkun hemm operaturi jaħdmu barra mill-Unjoni. U dan jaħdem flimkien ovvjament mal- pajjiż tal-oriġini, mal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini, għal ġifri jiena nara mertu fil-proposta. Imma, malajr rajt li ħafna membri ma kienux kontenti bil-proposti, ħafna minnhom fil-fatt ma kienux ħajappoġġaw il-Kommissjoni. Rajt ħafna stati membri differenti li jridu jbaxxu din it-taxxa u jagħmlu għal taxxa ta' stock market li taffetwa biss l-ekwitajiet. U jina naħseb illi dakin zbal li ħafna parti kbira minna għamlu, inkluż l-onorevoli Schmidt fil-rapport tiegħu li zbalja minna wa li jemmina li dak li ġara fl-Iżvezja se jista' jinqaleb għal jiġi biex jaffettwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Imma l-Iżvezja ma kellix l-istess struttura dak iż-żmien ta' taxxa u dak iż-żmien allura e, kienu jsiru l-affarijiet mod divers. Mela, jiena għandi tħassib serju ħafna li dak il-parti kbira ta' li jem li jem ħallejna fil-proposta mhuwiex neċessarjament tajjeb. L-ewwel, għalissa hemm xi 10-11 pajjiż grupp zaħir li xorta ma jafux kif ħatatem dit taxxa. Anka l-Franċiżi edin jgħidu li aħna għanna taxxa bħal din sa mill-ewwel ta' wissu dik hija il-verżjoni tagħha tal-FTT, ovvjament da mhux veru li qed jgħidu Franċiżi. Imma jekk il-Franċiżi kellhom eh, eh, eh, jibqgħu brasom jibsaw ma jibdlux din it tip ta' taxxa ħajkun nispiċċaw baxra ħdax il-pajjiż li jkunu ikollhom din ir-rieda imma li ħajkun hemm iktar diffikultajiet. Aħna nkunu fallejna illi nkunu nkunu ġejna fl-imkien fuq din ħaġa, anzi nkunu ħloqna grupp ieħor tieni punt. Dawk il-pajjiż li jridu jipparteċipaw issa qishom eh, kull ma jmur li ma jridux dejjem joqogħdu jgħidu li hemm ċerti raġunijiet li għalija ma jistgħux jibdewa imma fil-verità l-istati membri li jridu huwa li jsibu sors ġdid ta' tħul ta' taxxa. Aħna nafu l-istati membri kollha e, tagħna qegħdin mimlijin dejn jiġifieri li rridu allura huwa ninsibu sors ġdid ta' tħul ta' taxxa. Dan ifisser li huma tilfu l-idea tal-għana ħari illi ju illi il-pis ta' taxxa jitneħħa minn fuq spallejn iċ-ċittadini normali u nassiguraw ruħna illi s-settur finanzjarju, distret finanzjarju li jkun f'kull pajjiż iħallas iżjed ħajpatti għal dan il-dejn li għandhom il-pajjiż. Is-Sinjura Luling li tkellmet qabli, tkellmet sew u qalet tajjeb illi il-proposta tant imbidlet li aħna tlifna il-mira ħarija ta' verament fejn jridu naslu. U sa' kemm ikonna dija ċara ta' fejn għanna mmorru jina innoqot lura mill-li ta' pożizzjoni ċara. Aħna għalulna illi il teks cuts ħatiġi l-2016 xorta waħda, allura jina għandi dan il-xettiċizmu. it tillet punt, għat minix ċar fuq xana damlu biex nassiguraw illi it-taxxa tkun fil-fatt tista' tinġabar kif suppost. ħafna pajjiżi li għazbis kienu parti mill kooperazzjoni imtejba għad jridu jiġbru din it-taxxa. U hemm il-premessa li ħafna pajjiżi illi mux se jamlu għadin u għahna ma jkonna lebda sejfu għadin u di għallur ħatamel il-pozizjoni iktar komplikata. Issa, grazzi u issa il-kellima li jmiss Fissem il-ħodor. Grazzi ħafna. L-ewel grazzi tal-rapporter tal-li kien sempliċi fil-rapporti u naħseb importanti u qed l-ewwel ħaġa din hija proċedura ta' sens ovvjament nistgħu niddiskutu il-sustanza u għacċar hija proposta politika, iva nistgħu niddiskutu s-sustanza imma jiena għal darboħra nixtieq nappella lill-Alde u l-PPE li tkellmu diġà fuq it-ħassib tagħhom biex jirrikonsidraw mill-ġdid jekk u xil-wol tal-Parlament jekk biex iwaqfu 11 stat membru Naħseb huma kkalkulaw ukoll b'mod akkurat il-konsegwenzi u anke dawk il-pajjiżi barra li ma jixtuqx jipparteċipaw, naħseb il-Ministeri tal-Finanzi tagħhom għandhom ukoll kapaċità li jikkalkulaw dan issa jekk aħna qegħdin f'sitwazzjoni fej b'xi mod il-Parlament għandu joġġezzjona, naħseb tkun ħaġa ta' barra minnaw. Sempliċement biex nkun ċara ma nistax nimmaġinana nagħmlu din l-ħaġa. Aħsbu fuq is-sitwazzjoni fejn il-Parlament għajjem tħassib li pajjiżi ma mhux lesti li illi maħniex lesti li nagħtu kunsens il-Kunsill kollu u r-Renju biss jista' nixtieq naf nixtieq nappellalkom biex tikkonsidraw għadi. Naħseb mhux il-ħidma tagħna qed tajt il-kellima, illi aħna eh, nirrallentaw eh, din il-proċedura u għanna nħallu daw il-pajizi biex jibqgħu mixin il-qoddim issa fuq is-sustanza. Jekk nixtieq permut nikkummenta fuq is-sustanza l-ewwel. Fuq is-suq intern kemm is-sinjura Luling kif ukoll is-Sur Clint semmew li jista' jkun hemm konsegwenzi għal pajjiżi barra u anka konsegwenzi fuq is-suq uniku. Punt wieħed, nasse frammentazzjoni diġà hija l llum. Jif maħniex sitwazzjoni fejn il-proposta se toħloq iżed frammentazzjoni, illum diġà għandna tmien pajjiżi li għandhom xi tip ta' taxxa ta' tranzazzjoni. Aħna hawnhekk sa noħolqu u taxxa wahdanija, waħda Ewropea, nittamaw li iktar minn 11 il-Stat membru se jitlu fija iktar tard, id jiġifieri, di kwistjoni tal-fatt li frammentazzjoni diġà fosna fostna llum. It-tieni huwa ħaġin, huwa ħażin għall-Istat membri qegħdin barra minn dal-grupp naħseb huwa responsabilità tagħhom ukoll li għandhom il-konsiderazzjoni tagħhom ma dak li konna qed niddiskutu ftit qabel hemm il-loġika l-idea illi ikun ħażin għas 27 stati membri li jkunu adottawa u jkun ħażin ħafna l-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li ma jadottawix din. Jien nixtieq nkun naf il-filosofija wara din u biex nkun ċara minix nifhimha dwar l izvezja l izvezja huwa eżempju intern dwar x'man nix namlu, ovvjament, nistgħu e, niddisinjaw taxxa ta' tranzazzjoni ħażina mhux kull taxxa għandha tista' mhux kull taxxa ta' tranzazzjoni hija tajba jiddispjaċini ngħid u bil rispett kollu lejn il-kollegi tiegħi Svedizi, imma sistema li għandhom hija waħda fqira ħafna mhix tajba. Jiġri ovvjament għandna nitalmu minn għandhom imma rridu naslu biex li jem pajizi l-lum fil-dinja fej għandhom eh, taxxa tajba li taħdem Jiġifieri kollox possibbli, huwa hija kwistjoni ta' kif tifformula l-ħaġa. Jiġifieri għandna nikkontribwixxu kif qal issuġġexxa l-Parlament il-prinċipju biex inżidu u nivverifika jekk din mhix possibbli. Fl-aħħar, forsi wasal iż-żmien janna nirrilassaw nirrilassaw xej id-dibattitu ideoloġiku u naraw ir rewol tagħna bħala parlament e, fi proċedura imsaħħa se jkollna opportunitajiet oħra biex niddiskutu, niġu lura fuq il-kontenut ġara darba jkun hemm, ġara darba jibdew negozjati tal-Kunsill, imma naħseb li għandna ma nix nostakolaw din il-ħaġa li sekk interessanti li tista' tiġri fil-ambitu ta' tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi fl-isem ICR e li kellim li jmiss. L-Onorevoli Strek. Grazzi, President. Personalment, ġeneralment nitkellem bl-Ingliż, f'dal kumitat qed jgħid il-kellim, imma li qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett partikolari jiddispjaċini illi min jitkellem bl-Ingliż għalli sijar jista' jkun attakkat billi jkun hemm min jaħseb li qed jaħseb li jgħat jirrapprezenta li Londra u li jkun kontra it-taxxa transazzjoni finanzjarja u għalhekk id-deċiżjoni tiegħi li nitkellem bil-lingwa materna tiegħi sempliċement biex nipprova li l-ICR fiħu kol eh, rappresentanti oħra ta' pajizi oħra li jemnu illi proġett FTT ta' xa ta' transazzjoni finanzjarja huwa eja najdu għek eh, suġġett kontroversjali għal-menu. Aħna ma, pre, ma prezentajna l-ebda proposta, iġfiri minix se nitkellem fit-tul, imma nixtieq natikom biss xi ftit kummenti. Sur Turinen. Is-Sinra Turinen irrakkomandat illi il diskussjoni ma tkunx ideoloġika jekk fim sewwa jien. Ekku ovvja għandha raġun, meta nitkellmu fuq taxxi li meta niġu għall-implementazzjoni ta' taxxi ġodda, ma nistgħux nevitaw dat tip ta' diskussjoni. Hemm min jaħseb li daw it-tipi ta' taxxi ġodda għandhom jiġu disinjati b'ċertu mod, hemm ħaddieħor li ma jemminx li għandu jkun hemm taxxi ġodda. Issa, it-tieni punt jien minixxi avvokat la għal banek u lanqas għal istituzzjonijiet finanzjarji. Le, għal kontrarju, Imma jekk ikkun daqshekk sempliċi li nitfgħu l-ħtija fuq il-banek bħala lajn ta' daw il-problemi kollha l-ekonomija tagħna, is-sitwazzjoni tista' tkun iktar sempliċi u nkunu nistgħu insibu soluzzjoni Sempliċement ma nemnux li nistaw natu l-ħtija un-reċu u nrexu il banek biss, imma dawn għandhom ikun suġġetti għal, mandom kunu suġġetti għal taxxi partikolari. Is-sitwazzjoni fl-opinjoni tagħna kif naraw l-affarijiet tagħna, is-sitwazzjoni hija ferm iżjed komplikata minn deċiżjoni ħżiena minn ħadd tal-banek. For risorsi ġodda ta' finanzi li ħadd qatt ma kien jaf bihom qabel, bażikament dawn ir-risorsi sempliċement joħorġu mill-bwiet ta' dawk li ħalsu t-taxxa allura li nemnu li l-FTT jisa ħassib ħativvinta flus ġodda bażikament ma nemnux li hemm flus ġodda li sempliċement ħataqa fuq ħolġrok. Ma nemnux li l-FTT se tkun ta' suċċess fuq livell globali. U aħna nemnu li jekk tiddaħħal fuq livell Ewropew di tista' twassal biex ikollha impatt kontrarju għal minn dak li nixtiequ. Il-Kummissjoni wkoll qed issaqsi din il-mistoqsija u qed e, qed da twissina fuq l-impatt possibbli allura biex nagħlaq. Allura E, aħna naqblu ma xi emendi illi ġew ippreżentati minn xi membri, pereżempju is-Sur Hekman, is-Sur Schmidt, nemmen illi kollega, il-kollega Clint ukoll ukoll qabel u aħna lura rib dawn il-proposti ta' daw l-onorevoli sinjuri. Imma minkejja dan, bħala konklużjoni aktar nivvotaw eh, kontrarju għal dan ma jfissirx li aħna nivvotaw b'mod negattiv għal proposti kollha xi wħud li huma eh, raġonevoli. Grazzi l-kellim li jmiss Sur Klotin. nixtieq niskuża ruħi sem il-kollega tijaj li ma setax attend li ma setax tattendi tal tal-bitni biex nitkellem fi sima e, e, kitbet tekst li jina se naqra qed jgħid il kellem imma qabel nishtiq nitkellem fismi. Gegenüber äh, den wirtschaftlichen Auswirkungen äh, der FDT. Äh, Astrid Ulling ħati im. Konnet nitkelmu nisimaw u koll fuq xie tħassib dwar xie staw ikunu xie effetti tal-FTT u xie problemi laħġib maħħa imma nishtiqna dotta nishtiq nieħu e, ideja e, ideologika differenti. Ikun tajjeb li qabel ma naqsu pagamenti u salarji ħatma saqsa fuq l-implikazzjoni ta' da kollu. Imma meta niġu għal konsekwenzi potenzjali tal-FTT li se jkunu ferm, ferm iżar, kullħat qed jidher li jew imħassef fuq l-implikazzjonijiet jiena di insiba e, e, ta' dispjaċir naħseb il-irġiel nisa fl-Ewropa li ġew affettwati mill-kazz fis-salarji, eċċetera li tiġu f'diversi pajjiżi isibu din l-FTT inqas rigoruża. Jien allura naħseb il problema prinċipali huwa l-Kunsill. Isu il-Kunsill Ewropew qed joqgħod lura minn kull ħaġa li taffettwa issu waħdieni. U da minnu nifsu qed jimbutani biex ngħid li aħna għandna nissuktaw b'din il-ħaġa illa għaliex huwa iżjed faċli biex naraw e, e, li dak qed jagħmel kunsill huwa huma dak li ngħidulu aħna bl-Ingliż delaying tactics, tattika biex iżommu l-affarijiet lura. Allura aħna rridu nagħmlu xi ħaġa biex niddefendu l-interessi tan-nies iż-żgħar fl-Ewropa naf li mux dejjem naqblu ma naħsbek naħseb li wasanna f'opportunità li nistgħu naqblu fuq din. Issa, ħa naqra bl-Ingliż it-test tas-sinjura li qed nirrappreżenta. L-FTT importanti biex nistabilizzaw l-iswiq Ewropej u nikkontribwixxu il-politiki u dan jekk ikun ta' benefiċċju għal kulħadd fuq l-effett fil biex innaqsu s-swieq il-problemi l-attività ta' swieq Ewropew u ninkoraġġixxu spekulazzjoni u attivitajiet li għamlu ħsara. Din l-attività għandha xi limit, din il-proposta għandha xi e, limitazzjonijiet jipprappreżenta imma bidu tajjeb biex namlu s-swieq iktar b'saħħithom għall ekonomija għandu jkun ċar illi l-applikazzjoni mixtieqa fuq skala Ewropea għandha tiġi segwita b'modernizzazzjoni ta' tħulijiet finanzjarji u sostenibilità u l-ħolqin tampjegi. Jekk tħulijiet finanzjarji ikunu sostanzjali fil-budget Ewropej, l-Unjoni Ewropea tkun qed titlef opportunità biex iddaħħal e, strumenti li ma jkunux fiskali. Hija ħasra li din mhix qed tidħol li din leftiti mhix qed ħatiġi applikata mal-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha. U qed u din l-FTT hija importanti allura li tidħol eh, fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni u għal dawk kollha illi għandhom x'jaqsmu ma' transazzjoni finanzjari. Dit emmin jgħid li dit wassal għal ċerti problemi u dan il-mod ta' raġunar qed isir ukoll minn Stati Membri bħal Renju Unit li għandhom FTT u li ilha għaddejja ħafna snin. Din il din l-FTT għandha ssir għandna nħarsu liha bħala xi ħaġa li ttejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja globali. il-potenzjal sħiħ tagħha u l-effettività naslu għalih meta din l-FTT eh, tiġi pratikata mill-Istati membri kollha fuq livell globali. Dan jista' jsir illi li l-FTT għanda tiġi applikata mill-Istati membri kollha tal-Unjoni u għandhom u di għanda tagħmilha possibbli biex aħna nilqgħu l-sfidi li qed nifċċjaw li kulħadd qed jitkellem kulħadd qed jitkellem fuq is-solidarjetà llum tkun tajjeb li aħna nsibu l-gruppi politiċi biex ipoġġu eh, il-klim tagħhom fazzjoni. Dan kien it-test, sinjuri, ta' l-Onorevoli Mattias u l-axħar ħaġa li nixtieq ngħid fl-aħħar sentenza ta' dan il-kompromess qed nitkellmu fuq kooperazzjoni mtejba nixtieq nitkellmu fuq eżempju pożittiv dan huwa il test oriġinali fej il-kelma pożittiv tħassret ma natanċ nista' nifhem għaliex tħassret din il-kelma u nixtieq insaqs ir-rapporter biex ma jħassari xekken jekk hu possibbli, ma forsi nistgħu nifmu ftit iktar tard. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Klote. Jekk m'hemm ħadd iżjed li jixtieq il-kelma, nixtieq nagħti il-kelma lill-Kummissjoni lis-Sur Bagmen. Grazzi, Sur President. U grazzi ħafna darbohra tal-li ħaffiftu din il- din il-proposta fiħ dan il-Parlament fuq dan il-fajl din hija ħaġa li l-Kummissjoni kuntenta biha. Nixtieq nagħmlu tliet punti ta' fuq ix-xettiċiżmu l-kritika li smajna llum l-ewwel. Il-Kummissjoni ma taħsibx li din il-proposta bħala sustanza ħa toħloq frammentazzjoni imma aħna ħanqodu attenti il l-korp eżistenti tal-leġislazzjoni jiġi obdut it-tieni ma naħs ma naqbix ma dak li intqal fuq ekstraterritorjalità u ovvjament ċar istituzzjoni finanzjarji li jipparteċipaw u pajjiżi oħra li jinteraġixxu mal-klijenti ta' FTT jridu ħelsu t-taxxa dan huwa prinċipju stabbilit ħafna ta' tassazzjoni L-unika differenza bejn l ekka stamp duty li taħdem hekk ukoll tar-Renju Unit huwa importanti dak li jiġi eh, it tradijat fil-proposta tagħna ma' min tkun qiegħed tagħmel negozju. Issa fuq il-verifika tal-impatt u tħassib tas-surklins, infuzzar ovvjament u mhuwiex faċli għall-istati membri li ma jipparteċipawx il għaliex hemm impożizzjoni fuq l-infrastruttura forsi jkun iktar diffiċli minn min stati membri li mhux parteċipanti fi situazzjoni ta' qabel meta kollox kien isir bil-moħbi u wara bibin maluqin u ħadd ma kien ikun jafx qed jiġri, issa għandna l-kontrarju, strumenti finanzjari fih dan ir-regolament tas-suq finanzjarju jkun iktar faċli biex aħna l-menu nkunu nafu min għandu jħalla skem u dan jagħmilha possibbli għall awtoritajiet tat-taxxa biex jiġbdu t-taxxa mingħand min suppost iħallas. L-aħħar punt fuq il-verifika tal-impatt għamilna studju tal-impatt dak li għandu xaqsam mal proposta inizjali aħna milna u koll pubblikajna ċerti punti fil-webpage tagħna fuq kwistjonijiet ta' impatti anka i-verifikajna u kolċa tiġi fċerti servizzi, il-dokument għada imur u d-dim il-bord tal-verifika tal-impad biex jistudja dan il-rapport. Il-Kommissjoni flimkien mal-proposta fuq is-sustanza u koll biex niprezentaw u koll dokument fuq l azdit li għanna ta' politika u l-impatti. Forsi tistaw issejħulu eh, eh, studju tal-impatt komplementari li diġa jinstema promettenti ħafna imma bħala konklużjoni nistan nassigurakom il-koll li skont eh, dak li sibna inizjalment mem lebda impatti ħazħżiena la fuq il-pajiz li mux jipparteċipaw laqqas dawk li jipparteċipaw grazzi ħafna. Grazzi, Sur Bagman, nissa naddil kelma fl-aħħar l-Onorevoli Anna Podimata. Grazzi. kellem bil-Grik, tajt il-kellima. Nirringrazzjak, President. Jek ti permetti li nishtiq najt dan li ġej. Fil-rigward id-diskussjoni li kena, importanti najdu bħalissa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 Irrid konna kompatibilità bejn dak li nagħmlu u dak li, najdu. ngħidu. Dan qed ngħidu biex infakkar il dawk in-nies li l-Parlament Ewropew bħala maġġoranza kbira prova approċċ speċifiku dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa. Ħajkonna l-opportunità li diskutu s-sustanza ta' din il-kwistjoni għal darba oħra, ġala darba ikun hemm proposta adattata ta' supervizjoni li tindbat mill-Kummissjoni iżda fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna il-qafas li fiħa dottajni sitxurilu fil-Parlament Ewropew. Dan għanna nżommu f'moħna. L-adozzjoni b'maġġoranza kbira tal-pożizzjoni ma tfissirx li dawk li huma kontra m'għandhomx id-dritt li jżommu il-fema tagħhom. Jibqgħu tal-istess fema. Jiena nemmen li għandna l-obbligu minna l-oħra iżda li nsegwu l-argumenti tagħna li nimplementawhom u għalhekk nixtieq infakkar li dawk li huma kontra it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjari, dawk li kellhom riservi kbar fil-diskussjonijiet li kellna qabel, użaw argument partikolari, jiġifieri li hemm il-periklu donnu li nitilfu it-tranzazzjonijiet u dan wassal biex l-istituzzjoni finanzjari jitilqu mir-Reġun Ewropew. Hemmhekk inkun qed nitkellmu dwar taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fuq il livell Ewropew U dan kien argument li jekk ikonna xorta ta' taxxa bħal din, ikonna donnu flus ta' tranzazzjonijiet u istituzzjonijiet finanzjari li joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea u jimirħu lej pajizi oħra nħawi oħra madwar id-dinja fej kollom reġim ta' taxxa aħjar meta mqabbel ma dak li nkunu qed nużaw fl-Unjoni Ewropea bl-implementazzjoni tal-FTT. Issa li niddiskutu l-proċedura kollha ta' kooperazzjoni msaħħa fejn għandna 11 stat membru li jesprimaw il xewqa li jieħdu sem u jimplementaw fit-taxxa ta' transazzjoni finanzjari dan l-argument qed jitħallat jiena tal-ġemp u għan argument ieħor li tifeċ li qed jintuża minn dawk il-pajjiżi li bażikament mhux ser jieħdu sem u mhux ser jimplementaw it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Mhumiex qed jgħidu li hemm il-periklu li nitilfu t-tranzazzjonijiet u li hemm l-istituzzjoni finanzjari li ħajjoħolqu minn dak il-post fejn jkun implementat, mill-postijiet li jkun implementat fihom l-FTT, imma li hemm sensiela ta' konsekwenzi negattivi. Esternalitajiet qed isejħulhom fuq dawk li mhux implementaw it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjari. L-istati membri li ħajimplementaw it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjari mhumiex pożizzjoni li evalwaw is-sogru mod xieraq ma naħsibx li xaħat li jemmen dan li l-gvernijiet u l-ministri tal-finanzi ta' stat membru ma javalwawx bil-reqqa xinu ma l konsegwenza tal-FTT. Speċjalment tal-pajizom, etnajdu dan, jew nkella minnaħal l-oħra nemnu li l-implementazzjoni tal-FTT ħatkun daqsek ta' suċċess u kontrarjament għal dak li qalu qabel, u bekk ikun hemm spejjeż kbar għal dawk li ma jihdu sem fl-FTT. Jiena naħseb li dan ikun argument eċessiv jek dan u għal każ u ma jikorrespondix għal argumenti li ntużaw qabel minn dawk li kienu kontra l-FTT. Jiena dan qed insemmih sabiex nisħaq li Iva jista' jkollna pożizzjonijiet b'saħħithom favur jew kontra l-FTT din hija xi ħaġa li tista' tiġri iżda imbagħad irid ikollna xi tip ta' konsistenza fl-argumenti li aħna nsemmu. Huwa ovvju li hemm se jkun konvint mill-benefiċċji li jistgħu ifeġġu mill-implementazzjoni ta' din it-taxxa iżda nixtieq nisħaq fuq xi ħaġa oħra issa. ċaħġa li semmiet propju mis-sur Wolf Klintz, il-kollega tagħna. U anke s-sur Strezek semmija di li aħna tinsegwu proċedura ta' sovrataxxi, taxxi żejda. U għanna tassazzjoni żejda, pis kbir u ma rridux ma jridux iktar taxxi li joħolqu pis ieħor Jiena f'dal każ nixtieq infakkar li għandna dejn oli ħafna għandna so, taxxa żejda imma fejn? Flima qasam? Fuq il-ħaddiema għandna taxxi żejda u anke fuq l-ekonomija produttiva għandna taxxi zejda. Ejna jdu l-affarijiet kif huma, ejna jdu pereżempju li rridu distribuzzjoni iktar ġusta tal-pis. Ekk inna nsemmu għal tliet snin issa u mhux qed nitkellmu dwar it-pattija tal-banek ma nemnux li l-banek huma l-unika kawża ta' din il-problema, imma l-budgets nazzjonali għandhom dak il-pis li waslet tal-kriżi u mhux il-qasam finanzjarju. Għas-settur finanzjarju, għas-salvataġġ tas-settur finanzjarju, u zajna triljuni ta' euro fil-snin moddija u għalhekk din hija kwistjoni ta' distribuzzjoni aktar ġusta tal-, tal riperkussjonijiet tal-kriżi u mhux kwistjoni tal-pis tat-taxxa u propju għalhekk għax għandna taxxazzjoni żejda li qegħdin nipprovaw intaffu l-pis għall-ħaddiema tagħna u għall-ekonomija produttiva u jekk l-FTT tidħol fis-seħ din tikkontribwixxi għal distribuzzjoni iktar ġusta ta' l-ispejjeż u tal-pis tat-taxxa. Rridu ngħidu ċaru tont li għanna sistemi differenti ta' taxxazzjoni ta' tal-transazzjoni finanzjari f'ħafna stati membri, isemmit Franza bħal eżempju. Il-proposta inizjali li eh, kienu kunem introduzzjoni tal-FTT għal 27 stat membru bbażata e fuq kooperazzjoni msaħħa ġala darba mhux l-27 stat membru kollha jaqblu għandha mira speċifika li indirizza dan din it-taxxazzjoni eh, separata ta' tranzazzjoni fl-Europa għanda flan taħħa li kunem armanizzazzjoni aħjar ta' tassazzjoni li tejn biex ikunem ħidma aħjar ta' suq intern ta' tranzazzjonijiet finanzjari. Aħna mannix nikkonsidraw li rridu nejnu jew nassistu suq intern billi minnaħa l-oħra nħedġu estensjoni ta' dan l-approċ separat fir rigward it-taxxi finanzjari f'kull stat membru. Bl-introduzzjoni tal-FTT għal 11 stat membru nkunu qegħdin nintroduċu armonizzazzjoni li tkun ta' benefiċċju għal ħidma tas suq intern għat tranzazzjonijiet u servizzi finanzjari. Fl-aħħar, fuq kwistjoni speċifika oħra, Jurgen semma wieħed mill-proposti ta' kompromess u qal li tneħħiet il-kelma positive example. Meta aħna għedna li dan huwa eżempju pożittiv, aħna nfisruħ dan, imma jiena ma introduċejx il-kelma positive bl-Ingliż sabiex nkun nista' nkopri l-emenda li tresqet minn l-ulink. Għalhekk kull wieħed u waħda minna. Meta ngħid eżempju ovvjament nfisser eżempju pozittiv, ma dan għalfej għattu. biex nati perspettiva usa għal ftejm usa. Aħna qed niskutu dwar rapport li jipprova jilħaq l-spettativi tal-Parlament biex ikun hemm approvazzjoni għal kooperazzjoni b'saħħa. Grazzi, onorevoli Podimata. Signora Lolling, skadinna l-ħin. Minuta, jek te permettili. Anzi, nadilek il-mikrofonu għal-minuta. Signora Lolling, jek joġbok. Jidispeċini, President. Iżda xtaqt najt li jena bajt kemm xejn sorpriża li l-Kummissjoni vera nġenu f'dan ir-rigward li musser ikun hemm impatt negattiv f'kwalinkwa pajjiż. Imma jiena minn ħatej nixtieq ngħid li bħalma nafu fl-ewwel rapport li ġi kwotat mis-Sinjura Podimata u li ġi adottat maġġoranza fil-plenarja f'dak ir-rapport aħna tkellimna dwar li noħolqu eżenzjoni għal fondi tal-pensjonijiet. U jiena proponejt l u koll li ma naplikawx din it-taxxa għal jusit lanqas għaliex dan iwassal biex jiftaħ il-bibin beraħ li l-usage jitilqu darba dejjem l-Unjoni Ewropea. Iżdissat nara li l-Kummissjoni għal darba oħra b'din it-taxxa iva trid kopri wkoll il-fondi ta' pensjonijiet. U għalhekk nixtieq nkun naf dan minnu minnu kummissjoni ħa tagħmlu dan? First of all, Mr. Barman is not here, Madam Lu. L-ewwel nett, rappreżentant tal-Kummissjoni mhux qiegħ hawn u għalhekk ma nistgħux inkomplu bid-dibattitu jiddispiċini. Tela. Tajjeb. Inti President? Mela, nixtieq nirrafkom li ħanivvutaw Palma tafu dan ir-rapport għada fil-Kumitat u nittamaw matur il-plenarja ta' Deċembru nifutaw ukoll. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda il-konsiderazzjoni ta' l-emendi għal titjib għall aċċess ta' finanzi mill-imprizi ta' daqżajru medju. Issa ngħaddi l-kelma l-rapporter mill-Alde, s-Sur Filip De Baker. Jek joġbuk. Grazie President kollegi, nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett il-kollegi għall-interess li wraw f'dan ir-rapport u anke li shadow rapporters għax-xogħol siwi u l-isforz kollu li għamlu f'dan id-dokument. Iktar minn 140 emenda tresqu li kopru suġġetti differenti kollha interessanti ferm. Matul l-ħarġima jiena kontet naħdem biex insib u niproponi proposti ta' kompromess, provajt nelħaq kompromessi u ftejmiet mal-gruppi kollha. Ovvjament, ma nistax ninkludi l-emendi kollha li tresqu u sabiex nżomm test kemm jista' jkun trasparenti, jista' jinftijem u jista' jinqara sow, jiena ma żelx li nkun wisq dettaljat. Ġala darba qed niżnu l-opinjonijiet anke għal komitati oħrajn għalissa deċidejt li ma ninkludi suġġetti li mhumiex li huma kompetenzi ta' komitati oħrajn fl-abbozz ta' proposta tiegħi għax provajt n-naqqas il-possibilità li jkun hemm irdupjar ta' xogħol minn komitati oħrajn. Jiena xtaqt li nkunu miftuħa u trasparenti kim jista' jkun għal xi wassal għal stimolu u motivazzjoni minn naħta l-Kommissjoni u anke mill-Istati membri biex maler kemm jista' jkun joħorġu proposti konkreti. L-istess ħin irridu nuru li l-imprenditori li aħna bħala Parlament Ewropew irridu nindirizzaw bil-fatti l-aċċess għal finanzi. Imma li u isu siġra tal-miliet fej ħan nipruvaw noġbru l kulħadd ma naħsibx li nkunu qegħdin nagħmlu ġid, imma nuru li l-Parlament Ewropew ikun qed joħloq dokument li joħloq aktar burokrazija u din mhux l-intenzjoni tagħna. Fil-qosor, l-linji u l-enin tad dokument u l-emendi ta' kompromess li qed niproponi. L-ewwel nett jiena nemmen li rridu niċċaraw darba l dejjem li mem soluzzjoni li hija tajba l kollox għal kulħadd. Hemm SMEs differenti li huma attivi fl-Unjoni Ewropea, anki reġuni eh, differenzi reġjonali kbar u dan għandna nqisuh. L-SMEs bħalma nafu l-koll huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea tagħna u jiena naħseb li rridu nkunu ċari u bsebajnejn li ma noħolqux saffi ta' burokrazija jew noħolqu piżijiet ġodda jew regoli ġodda. Iżda minnaħa l-oħra rridu nippruvaw intejbu l-klima ta' negozju u dan jista' jseħ permezz pereżempju li naħsbu dwar l-affarijiet iżżar l-ewwel u nimxu ma' dan il-prinċipju. Rajna li l-banek għaddew minn burraxka kbira iżda s-sorsi u l-anin tal-fondi jibqaw emmek għall-SMEs, rridu nsibu miżuri alternativi li jiġu stimolati u anki numru kbir ta' kontijiet ta' tfaddi li huwa preżenti f'ħafna stati membri għandu jiġi attivat Ovvjament din kompetenza tal-istati membri mandu jiġi attivat mill-kompetenzi u ruoli tal-finanzi li tistimola l-użu ta' dawn il-kontijiet ta' tfaddil daħalu fl-ekonomija reali u fl-aħħar mill-aħħar għal proġetti reali għall-SMEs. Fuq l-imprenditorija. L-imprenditori ħafna drabi ma jkollomx ehm, għarfin għal kontabilità, għal finanzi, għal sistemi bankari u dan ixekkillhom il-possibilità li kollom aċċess għal finanzi. Rridu nżidu nistimulaw dan l għarfin L-aħħar nixtieq insemmi li ntejbu trasparenza l-imprenditori importanti. Per eżempju, għala l-kreditu tagħhom ma jkunx aċċettat jew għala ma jkunx possibbli li jkun hemm pagament bikri u għala ma jistax ikun possibbli. Naħseb dan għandu jkun kopert fir-rapport. Ħafna organizzazzjonijiet tal-SMEs għalġiċċow favur dan il-rapport u għalek nittama li jena nistaw ikonna, jistaj jkonna la oħra organizzata f'Strasburgu f'Diċembru noħorġu patta ħari u għalek nħares il-qoddim biex nkompli naħdem mill-qrib fl-imkien mal-kollegi oħra anki xedu rapporters biex naslu għal ftejn verament tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna, Filip, issa naddi l-kelma fissem il-PPE l-Onorevoli Wolfman. Grazzi. President, Iva, jiena nishtiq ngħid li nibda l-għonet billi ringrazzi il-rapporter, Sur De Baker, għal kooperazzjoni sfiqa li kena f'dan l-aħħar ġimgħat. Pala riżultat ta' dan, Ilħaqna ftejm ġenerali fuq l-emendi li tresqu. Ma naħsibx li hemm differenzi kbar li ħarġu f'dan ir-rapport. Jiena fil-qosor nixtieq nisħaq x'inhuma il-kwistjonijiet li huma verament importanti għal grupp tiegħi. Minkejja li ħafna minn dawn il-punti ġew koperti mill-kompromessi. L-ewwel nett da ġi referit fir rigward ir-relazzjoni bejn il-banek min-naħa u l-SMEs mill-banda l-oħra. Ovvjament, hemm bżonn aktar trasparenza f'din ir-relazzjoni bejn il-banek u l-SMEs. Iżda nixtieq nisħaq li hemm negozji privati kemm banek kif ukoll l-SMEs li mhix tajjeb u għalhekk maħniex favur mekkanizmi li ġelu bil-fors l-banek selfu l-flus l-SMEs. Naħseb importanti li nippermettu l-banek ikollhom li jettaħari skont l-arfin tan negozju tagħhom jekk għandhom xjatu self jew le. Jiena nixtieq nikkummenta wkoll dwar il-fatt li l-kriżi li għaddejjem minna bħalissa qed ikollha implikazzjonijiet enormi f'ċertu stati membri fir rigward lotja ta' kreditu. Ovvja dan. Iżda hawnhekk ħafna drabi nitkellmu dwar l-spread, differenza bejn il-bonds tal-istat u l-bund ġermanis. Iżda rridu l-qisu koll settur privat. Hemm diskrepanza bejn ir-rati tal-imax bejn l-istati membri differenti. Importanti li najdu li hemm differenza kbira minn frontiera għall-oħra u dawk il-pajjiżi li li dawk ir-reġuni, dawk it-territorji żgħar fejn jaqgħu rib il-frontiera ta' żewġ pajjiżi jew aktar. Tara ħafna differenzi hemmhekk. Punt ieħor importanti li naħseb li ħan indirizzaw fil-Parlament Ewropew fil-ġejjeni qarib huwa l-implikazzjoni ta' regolament il-ġdid għas-settur bankarju fir-rigward lotja ta' kreditu għall-SMEs. Wis probabli CRD erba' u bażet li jitaħ jkollhom implikazzjoni kbar nafu li ż-żieda fir-rigward il-kapital propju l-proporzjon tiegħu ifisser li l-banek iridu jsibu l-flus minn ximkien. U dan ifisser li l-banek ħajkollhom inqas flus disponibbli u bħala reperkussjoni ħaj selfu inqas flus u dan huwa referenza oħra importanti li qed nieħu pjaċir li ddaħħal fir-rapport. Punt importanti dan għaliex fl-opinjoni tiegħi irridu nqisu wkoll il-pjattaforma ta' garanziji. Hemm ħafna stati membri differenti, inkluż pajjiżi ukoll fejn il-pjattaformi ta' garanziji diġà jeżistu għall-SMEs u dawn is-sistemi jaħdmu tajjeb u tabelħat nistaw nuru li dawn il-pjattaformi għamlu kontribut konsiderevoli biex intejbu lotja ta' kreditu l-SMEs. Iżda pjattaformi bħal dawn ma jizistux kullimkien fih dan l-Unjoni Ewropea, u għalek naħseb ideja tajba li ninkludu referenza ta' dan fil-rapport biex naħsbu fuq il livell Ewropew fejn u kif dawn il-pjattaformi ta' garanzi jistgħu jiġu stabiliti din tista' tkun mod tajjeb kif nistgħu niżguraw li niftħu possibilitajiet ġodda u nippermettu l-imprizi żgħar u ta' daqs medju ikollhom aċċess għal finanzi għal kreditu li kull ma jmur ikun skars. Naħseb li dejja tajba din tal-pjattaforma ta' garanziji. Naħseb li rridu niksbu kompromessi u għanna nkopru kol il-kwistjoni ta' ejjun alternativi ta' finanzi mhux is-self tradizzjonali mill-banek ġifiri. Jiena tassow naħseb li rridu ninkludu referenzi fejn finħawi oħra pal pereżempju fl-Istati Uniti hemm mekkaniżmi fis-seħ li inkludi anki swieq tal-isma li jippermettu lill-SMEs ikollhom aċċess għal swieq tal-ekwitajiet U għalhekk dan ikun vala pena li nħatu ħarsa lejn il-possibiltajiet li nużaw l-ekwitajiet bħala għajn ta' fondi għall-SMEs. U dan jiprovdi alternattiva utli għal self tradizzjonali mill-banek. Madana kollu nixtieq intenni li l-kompromessi li tresqu u tfaslu u ma pass tajje fid-direzzjoni tajba. U l-grupp tagħna jappoġġhom kollox ma kollox. Fissem soċjalisti ngħaddi kelma lill-Onorevoli Kleva. Grazzi. Ħanitkellem bis-Sloven. did darban nixtieq nirringrazzja l rapporter għal dan ir-rapport li ħejja u għal kooperazzjoni verament eċċellenti li kellna sissa matul it-ħejja tal-kompromessi kollha Jiena naħseb li da kien kontribut biex insaħħu dan ir-rapport u naħseb li aħna konxi x'inhuma l-konsegwenzi possibbli ta' tibdilit ta' leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward u konxu wkoll tal-ħidma preżenti tal-istrutturi Ewropej viżavi l-SMEs. Aħna neħtieġu nappoġġaw dan il-prinċipju li nappoġġaw l-SMEs li nikkonsidraw x'inhuma l-interessi tagħhom. Iżda fl-istess ħin m'għandniex ninsow li fil-waqt li nkun qed nisimplifikaw il-proċeduri irridu nqisu wkoll ħarsin adegwat tal-impjegati li jkun hemm is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u aspetti oħra importanti. Dan niddiskutejnieh fil-fatt bilateralment mar rapporter u anke fir rigward imbagħad il-kooperazzjoni mal-bank u anke fir rigward il-promozzjoni ta' skemi finanzjari differenti, aħna naqblu li dawn kollha kwistjonijiet importanti bħalissa. Nixtieq nisħaq ukoll li l-gruppi ta' SMEs fl-istati membri mħasbin u varjati ħafna madwar l-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellmu dwar soċjetà omogenja biex ngħidu hekk. U għalhekk dawn l-organizzazzjoni tal-SMEs għandu politiki differenti. Iżda meta nitkellmu dwar l-imprenditorija soċjali, imbagħad naħseb jistħoq ilha aktar attenzjoni għaliex dan huwa settur dejjem jikber fl-Unjoni Ewropea diġà jirrappreżenta 10% fil-mija tal-imprizi kollha fl-Ewropa u huwa jimpiega ħafna nies għal daqstant irridu noqogħdu attenti biex ma nħallux barra ċertu modi ġodda biex niftħu il-fondi pubbliċi lill-SMEs. Għalhekk nittama li nsibu kompromessi ġodda flimkien mar rapporter. Permettu li nisħaq għal darboħra li verament kellna kooperazzjoni tajba mar rapporter. Grazzi, Sur Kleber, Signora Kleber, xeddaw fissam il-ħodor, Sur Filip Lambert, biex nara għawnek u laqqa xi membru mill-ħodor u għalek ngħaddi l-kelma li Sur Kamal f'isem li sijar. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett nibda billi nirringrazzja l-rapporter u anki shadows l-oħra tal-mod eċċellenti kif ħdimna fl-imkien. U anki l-ħeffa li bija il-rapporter ħareġ b'emendi ta' kompromess naħseb model ta' effiċenza li l-koll nistaw nitalmu minnu. Kuntent ukoll li qed naraw li qed nifmu li l-SMEs mhux settur omogenju. Meta ġejt fil-Parlament fl-2005 bajt ixxukkjat mid-dibattitu li kien hemm fejn l-SMEs ishom kumpaniji kbar li fejn m'hemmx rikonoxximent li hemm differenzi, hemm differenzi kbar bejn l-iżgħar kumpaniji il-kummerċanti waħedhom l-ewwel net u mbagħad il-kumpaniji kbar, impriżi żgħar u ta' daqs medju li jimpiegaw ħafna nies. Hemm differenzi kbar. Kwistjoni li kelli fin-negozji tiegħi stess huwa li tgħaddi minn kummerċant individwali u tgħaddi għal min jimpjega, min ħaddem fl-istess ħin. U titqod attent meta tagħmel argumenti bħal dan u naħseb li qisnieh f'dan id-dibattitu. Mbagħad tara katina globali tal-provvista u m'għandniex nitħallu barra mill nħallu barra l-kumpanija l-kbar lanqas. Iżda jiena imħasseb dwar kif nistaw nejnu l-iktar vulnerabli, l-iktar saf bax tas soċjetà l-SMEs u hemm stejjer ġrajiet kbar importanti ta' nies li ma tantx ikollhom ħafna flus, 50 sterlina jew 100 sterlina u b'dik dawk il-ftit fondi iwaqfu kumpaniji kbar. Nista' nsemmi bosta esponenti li eh, kienet om waħedha, divorzjata, għamlet l-almu tagħha u b'dawk l-10 sterlin li rnexxila tissellef nexxila tagħmel eh, kumpanija għaddit biex minn min 10 sterlina waslet għal miljuni ta' sterlini eh, fejn waslet għal ħafna impiegi, rajna per eżempju eh, minn bicċa drab għaddejna għal kumpanija kbar, kumpanija kbar, jistataw jixtru drab, saru kumpanija kbar u irnexxilhom minn kumpanija żgħira jistanaw u jisiru kumpaniji kbar. Ġifiri rridu nqodu attenti li b'dawk ftit flus li jisselfu l-kumpaniji żgħar nistgħu jkunu jimbtu f'kumpaniji kbar mbagħad iktar qoddim. Fl-istess ħin irid ikun hemm tip ta' konsulenzi, ta' mentoring għaliex nafu li l-flejjes li hemm bżonn mhumiex 50 stellina 200 euro jew komment iżgħar, iżda għandna bżonn li nħadnu dan is-settur tal-edukazzjoni u mexuħ qudiem. Rridu jkun hemm il-possibilità li jkun hemm self ta' flus, iżda meta tkellimna ma' shadows rajna l-mudell ta' bankarju jekk inħarsu lej kiva.org naraw il-website li tista' tippermetti eh, self lill-imprenditori b'ammonti ta' 25 dollaru per eżempju biex tertejn lill-individwi lemmu u law fid-dinja. Ma jek tagrega il-flejes kollha minn madwar id-dinja dawn 25 dollaru kollha jisiru 300 dollaru, 3000 dollaru ammonti kbar oħrajn. U nistgħu nagħmlu dan il-modell anke fl-Unjoni Ewropea, hemm organizzazzjonijiet bħal Quick Start u fondi oħrajn li qed jagħmlu dan u rridu naraw kif ħanħadġuh. Mux biss nitkelmu dwar dan, forsi nkunu taxkilieħ nitkelmu dwaru, eja naraw nħallu waħedhom u nħaraw kif ħajimbet dan is-suq jekku possibli. Nitkelmu ħafna dwar il-fondi tal-SMEs, iżda nkunu qegħdin nifrustraw wieħed mill-fondi li jgawdu minnu l-SMEs, għax namlu nagħmlu noħonqu il-proporzjon ta' fondi għal kapital Dan assistenza kbira l-SMEs, irridu nejnu għam aċċess ta' finanzi l-SMEs, iżda xinajdu dwar il-kapital ta' riskju. Nafu li namlu ħafna bsaten fil-roti minħabba taxxi, nafu li dan jidħol fil-dibattitu għal pajis li jrid jagħmel taxxi fuq pajjiżi oħrajn biex jikseb il-flejjes u dħul, introjtu imma dan importanti. Il-taxxa miex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni qalet li ħatħares lejn dan u qed nużaw din bħala loba politika biex nħonqu l-aċċess għall-SMEs għal fondi ta' kapital ta' riskju lill-SMEs. Għalhekk nitlobkom ejja niqfu minn dan minn din il-loba politika biex nkun nistgħu nibnu eh, fond tajjeb Ewropew tal-kapital ta' riskju għall-SMEs. Iżda naħseb li t-ton u l spirtu li biħdimna madwar il-gruppi kollha f'dan id-dokument kien tajjeb ħafna u rnexxinna nilħu konsens wisa. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kamal. Mhux qed nara lis sur Klute u għalhekk issa ngħaddi l-mikrofonu lis sur Baker jekk jixtieq jitkellem. Yes, Mr. Baker. Yes, yes. Iva, malajr malajr. Nirringrazzja li shadows tal-kummenti tagħhom anki għax-xogħol li għamlu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Naqbel perfettament ma' dawk illi qalu fuq Mezzi alternattivi ta' fondi, nemmen li aħna unek fl-Europa niddependu wis fuq il-modell tal-banek. U għalek l-alternattivi bħal per eżempju stock market tal-SMEs, il-peer-to-peer, u strumenti iktar bbażati fuq l-ekwita għandhom jiġu konsidrati iżjed u nidentifikaw forsi dawk l-ostakli li sissa ma permettewx li l-SMEs ja ikollhom aċċess għal daw il-finanzi ġifiri. Bla bidan dan huwa punt li ħankun qed nisħaq fuq fir-rapport. punti ieħor importanti għalija huwa wkoll it-trasferiment tal-arfin. Naħseb li l-Kummissjoni u jistaw jisu mux biss il-lat tal-finanzi manki kif jipjanaw. Imbat il- regolament tal-venture capital jina mekkon ċadow f'dak il-rapport u naħseb li iktar kem nizblukkaw dan il-regolament mal-ajru u iktar ma nibdew naplikaw tant l-aħjar mhux bis-salina iżda speċjalment dawk l-intraprendituri li qegħdin jistennew is-sali dak il-flus li bħalissa mhumiex qegħdin jintużaw jiġu investiti permezz tal-venture capital jinvestuhom fl-ekonomija reali u nibdew naħdmu b'dan il-mod. Ħadd ħafna eh, nota ta' dak li intqal. U nitamaw li fl-aħħar nista' nħorġu b'kompromess tajjeb u rapport li tistgħu tappoġġaw. Grazzi ħafna Sur Baker wasalna għall-aħħar kważi le. Kważi konħan ninsa li tnajt li il-votazzjoni fil-Kumitat Ekon ħajsir fil-17 u 18 ta' Diċembru u mbagħad ħan fil-plenarja matul il-sessjoni ta' frar. Issa wasalna tmim tal-laqa allura u nerġgħu niltaqgħu il lejra fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi kulħadd.